ki kap ta' delegazzjoni illi marret Taranto illi e, seħet fl-Lulju 13 u 14 ta' Lulju. Sur Marjas, nistan nishtiq nittolbok nitkellem fuq dan il-punt l-ewwel xi sur la vija għandu u għada xej maġel u jrititla malajr. U nishtiq allura nati il-mikrofonu li sur la vija mbat nerġa nitkellem fuq miegħek. Nati ħlilek ek u ek tajjeb għalik. President, fuq il-bazi tal-proċedura skont il-proċedura inti trittati deċiżjonijiet issa trid titkellem fuq id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi. E, u waħda minnhom hija din il-mozzjoni għal eh, Sara eh, mill-Ġermanja għal greċja Din hija l-proċedura li wieħed suppost segwi. Jekk inti trid taħdem mod differenti ma nista' nagħmel xejn ma din hija l-proċedura. U l-ewwel net l-ewwel ħaġa li tittamel hija li tagħti x'kienu li tgħid x'kienu l-deċiżjonijiet tal-koordinaturi. Jiena ħadd xtaqt nitkellem għaliex jiena għandi pożizzjoni differenti mid-deċiżjoni li ittieħdet fuq din il-kwistjoni tal-kumpens tal-gwerra għad-dannu tal-vittimi. Mill-agenda miktub moċar eh, Sur Marjas illi l-komunikazzjoni il mill-riżultati tal-koordinaturi sen, sen għamluhom fit-tlieta ta' warlof sinar. Hemm miktub hekk fl-aġenda u ila fl-aġenda għal xur twal. E, Jiena nati il-mikrofonu lilek Giovanni u aħna kollha sen nibdew din il-żjara e, e, fact-finding għal Taranto u allura mhuwiex Eh, eh, ma rridux nerġaw nivvintaw il-rota eh, billi morru aħna tagħna antu inti kont ġemmek bħala kap ta' delegazzjoni u nixtiequ nisimgħu minn għandek u biex bekk diġa ikonna xi ftit ta' ispirazzjoni u nippreparaw ruħna mod u fuqtu qabel id-delegazzjoni tagħna. Grazzi tal-opportunità biex nispjega hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet dak li għamilna aħna bħala Kumitat Envi fil-laqa tagħna a Taranto. Il-konferenza tal-presidenzi u anki talba tal-kumitat tagħna li nibatu delegazzjoni eh, l-ewwel f'Ruma mbagħad f'Taranto biex nagħmlu żjara fil-sit eh, industrijali ta' Ilva għamilni f'Lulju u il-missjoni eh, inkludit l-ewwel laqa f'Ruma fil-Ministeru tal-Ambjent u protezzjoni tal-bahar u tal-alt ma' Sur Luca Galletti u xiftit funzjonari u eh, il-ġranet wara qabel u wara il-żjara għal għall-industrija aħna eh, għamilna laqat ma l autoritajt lokali, eh, trade unions u autoritajt lokali u stakeholders. Se nurikom issa x'kienu riżultati prinċipali u imma il-passi li ħadna fil-laqa waqt din il-żjara biex inkunu nistaw natu eh, l-komitat l-opportunità biex ma tamlux ma tamlux repetizzjoni għax naħseb illi minnaħa ta'kom huwa diffiċli li wieħed jifhem illi ħafna delegazzjonijiet ġejjin mill-istess istituzzjoni il-Parlament Ewropew qegħdin jagħmlu l-istess ħaġa. U din għaliex ħaġa eh, faċli li wieħed jifhimha u um, anki mill-puntu di vista tal-petizzjonijiet probabilment eh, jista' jkun hemm laqa ulterjuri u jistgħu jsiru talbit ulterjuri għall autoritajiet lokali biex jagħtu risposti ulterjuri u biex ikollhom il-possibilità li jirrispondu anki għal eh, persuni li jamlu jagħmlu petizzjoni. għat il lowel laqa fa waqt għand il-Ministeru tal-Ambjent f'Ruma kif għadna qabel il-personali il-Ministru u l-personal tkellimna fuq il-proċess twil u il- preskrizzjonijiet kollha li ġew minn Istitut Nazzjonali għall-Industrija biex inaqsu it-tniġġis u anki biex e, jissemplifikaw il-ħajja madwar l-impjant. U kien faċli e, nifmu illi kien hemm xi aġġustament għall impjant e, li kienu neċessari, però hemm bżonn li jsiru ulterjuri aġġustamenti għal ħafna raġunijiet L-onet eh, l-impjant huwa viċin eh, eh, huwa qrib ħafna għal-belt u madwar il-sit li huwa kbir ħafna tal-ilva mhuwiex faċli illi wieħed ikollu separazzjoni ċara bejn il-sit industriali u l-belt ta' Taranto. Irridu nasbu li hemm zona fejn l-industrija għandha intenzjoni ipoġġu il-materjali kollha li għandhom bżonn biex jaħdmu li huwa kbir ħafna 1500 eh, kilo eh, metru. Eh, u hemm ħafna materjali u dawn huma oljin 80 metru. U mbagħad eh, eh, hemm bżonn anki kilometru eh, u oli ta' 80 metru biex jgħattu dawn il-materjali. U però ħafna drabi meta ikun hemm ir-riħ ir-riħ jonfoħ u jimbotta il-partiċelli lejn il-belt. U għacħar li wieħed eh, eh, li ridu namlu iktar u għat iżjara fi sit eh, meta morna aħna morna f'Lulju u Lulju ma tagħmel xita u se jużaw ħafna ilma biex jisprejawa fuq il-dawn il-materjali biex inaqsu il-moviment ta' dawn il particelli minnaħa għall-oħra, minnaħa industriali għall-belt. Però fil-preskrizzjoni jiet tal-gvern italjan għall-industrija hemm bżonn illi jikop jgħattu eh, dawn il-materjali illi illi hum iktar minn 300 miljon euro din il-kopertura. Il u dara mhux faċli barra minnek għax meta wieħed irid jagħti bini wieħed bil-possibilità li ġewwa ġon dan il-bini ikun hemm operazzjonijiet eh, eh, eh, operazzjonijiet e, ta', ta moviment u pilastri u dan huwa diffiċli għal 80 eh, metru ta' altezza u twil minometru, kilometru. Għamlu pjanijiet per għadhom ma spiċawx il-xogħlijiet għadhom ma spiċawx. Dana kienet l-ewwel laqa u mat morna Taranto. Kellna laqa mal-kap tal-Pulizija eh, ta' Taranto u ma' Sidku ta' Taranto u bdejna laqat tekniċi mal aġenzi Reġjonali għall-Ambjent. U kien interessanti dana biex nixbru xiftit data fuq is-sitwazzjoni fiż-żona fuq il-riżultati tal-xogħlijiet li saru fuq il-lokalità il, il lokalità u anki fuq xjaħsbu illi hemm jisir kena Kenna laqat ukoll mal-autoritajiet lokali ta' Taranto u iktar lem u ukoll intajna mal-NGOs. U ċar. Illi aħna smajna opinjoni differenti fuq il kustjoni għalix eh, ma kienieċ ħaġa ċara kif huwa possibbli illi ikun hemm eh, rapport fuq iż-żona fil-ġranet eh, fejn jagħmel ħafna riħ u uh, li meta jkun hemm ħafna riħ il-problemi huma hemm problemi kbar għax huwa ċar li dawn il-partixelli huma u żona eh, rib eh, sit eh, u jsibu ruħob situazzjoni diffiċli ħafna. Però naraw ukoll li <clears throat> il-komissarju il li huwa responsabli għall-attività tal-impjant u għet jaħdem biex innaqqas anki l-ħoss il-ħsejjes u l-problemi madwar materjali. Pero jidu jamlu ħafna xol. Intajna anki mal-trade unions, differenti trade unions u smajna anki xlimu mal-problemi ta' għat fi zona illi huma importanti eh, mill-għat tal-impigi u għacħari li barra mill-impjant aħna ħadna kellna idea, ġbarna idea, pero kien import kienet importanti u koll li inżuru l-impjant li għamilna f'nofs ġurnata. Ġol impjant, aħna, l le trajna kem kemmi kbira, kemm u kbir l-impjant u eh, l-ikbar wieħed. U mhux faċli li wieħed jifhem eh, il-kwantità minn barra. Meta wieħed jidħol ġewwa u li wieħed irid jiċċaqlaq kilometri minn zona għall-oħra, mill-impjant wieħed għall-ieħor. Kemm huma gbar l-istok ta' materjali. Umbat meta nħarsu lejn il-proċess anki, e, wieħed jista' jifhem e, il-dimensjoni tal-problema. Għax il-problema hija illi l-impjant u il-belt huma rib xulxin. Mit metru mill-istok tal-materjali għall-ewwel dar ta' Taranto. U dan huwa ċar illi wieħed ma jistax joħlo ħajt hemmhekk. E, l-unika soluzzjoni hija li naqsu it-tniġġis u e, rridu anki Mm, e, namlu xie ċaqli anki fil-belt, għax ma nistawx per eżempju jkonna skejjel rip l-impjant. U ma nistawx nal u impjant fejn hemm 10.000 persuna jaħdmu, speċjalment f'perjodu ta' qatt kbir. U, u dan kien e, kienet zjara interessanti ħafna fil-żoni kritiċi tal-impjant maħna morna fil-parki minerali u fejn kienem l-iskart anki. Il-komissarju e, Karuba li huwa responsabli għall-impjant għal li spieganna illi e, kollox sar skont l-autorizzazzjoni ambientali u urina u koll li muma Eh, eh, xtriq taddi, eh, triq li taddi minn li għaddu minna dawn il-materjali biex jaslu emmek. Għalix, għax għalix ħafna parti mill-port ta' Taranto u doks partikolari għal materjali li jaslu biex imorru għant l-ilva. Umbat, il-materjali jiġu mċaqalqa actually tapirulan. Tapirulan. bit eh, tapirulan. Eh, najdu tapirulan forsi mish eh, il-kelma korretta, ma isu tapirulan u għanna U għanna u għanna 200 eh, eh, metru ta', ta pirolan il-mexxu dawn il-materjali, parzialment mottija u oħrajn miftuħa. U dawna jgħaddu fuq, eh, jgħaddu mux, mux fuq l-art, jgħaddu minn min fuq ħafna toro biex jgħaddu biex jaslu mill-port jaslu għall-impjant. Umbat, Umbat jaslu fil, fejn, fejn, fejn jitpoġġew il-materjali. U verament ħaġa impressionanti. Però hemm ħafna problemi anki eh, mal-ġustizzja. Per eżempju, irridu jagħmlu xi xogħlijiet fid-doks biex inaqsu il-moviment ta' partiċelli żgħar meta jaslu eh, il-bastimenti kbar u meta iċal u dawn il-materjali. U dawn ix-xogħlijiet ma jistawx isiru sempliċement għaliex id-doks huma kontrollati mill-autoritajiet ġudizzjarji. Imħabba li kien hemm inċident fl-2010 u e, e, ma jistawx jaħdmu, e, kollox u blokkat, ma jistawx jaħdmu hemmhekk għax imħabba dan l-inċident. Dawn huma materjali biex inaqsu il-tniġġis, lesti jagħmlu xogħlijiet u il-Ministeru jrid jagħmel da xogħlijiet, però ma jistawx jaħdmu fuq is-sit għaliex is-sit huwa taħt kontroll ġudizzjarju. u għandhom ħafna problemi eh, li rridu jaffaċċawhom. Mm. Aħna l-għada mbagħad intqajna ma' Sur Emiliano li huwa president tal-Reġun tal-Apulja, illi huwa responsabbli għal saħħa l-autorità tas-saħħa tar-reġun u hemm bżonn tar relazzjoni aħjar bejn il-gvern reġjonali u l awtoritajiet nazzjonali għaliex iridu jikoperaw fl-imkien biex inaqsu t tniġis u biex ix-xogħol e, e, e, isir fi żmien qasir u biex innaqsu anki il-ħin biex jaslu għal riżultati pożittivi għall ambjentu għas-saħħa. U mbagħad għamilna żjarit oħna u għamilna konferenzi stampa, però irridu najdu illi barra mill-titjib illi sar eh, il-rispett għal leġislazzjoni ambientali għadu lura ħafna it-tip tal-impjant u x-xogħlijiet li hemm bżonn ma diffiċli ħafna u diffiċli ħafna li jirnexxilhom jirsolvu l-problema fi żmien qasir. U dan jfisser li minnaħa tagħna, mill-puntu rivista tagħna, aħna għandna bżonn ta' iktar żmien biex inkunu nistgħu nilħu riżultat ambientali pożittiv. U aħna nafu illi għal għal leġislazzjoni ambientali biex tkun konformi eh, fl-ilva, hemm bżonn li jsir ħafna ħafna xogħol. U huwa ċar illi aħna ma nistgħux narqu l-impjant. Però rridu bil forsi innaqsu t-neġġis fil-żona b'intervenzjonijiet għawijin deċizi u jekk hemm bżonn irridu anke naqsu il-produzzjoni il produzzjoni għalissa Pero dan mhuwiex rol tagħna aħna rajna il e- xoliet li saru l ma tajbin, pero għaridu jridu jagħmlu iktar u jridu jagħmluha kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Nirringrazzja lilek ħafna tal-rapport e- e- interessanti, inklużiv, l-Italja u pajis interessanti ħafna, bla dubju, l-Komitat tagħna sejmur. jmur mit-2 sal-4 ta' novembru se tkun delegazzjoni ta' seba da membri. Jiena sfortunatament mhux se nkun magħhom. il kumitat eh, se jkun hemm fih anki Edwar Martin u aħna u l-president tagħha mor Edwar Martin um, u inti għandek eh, rapport fuq dan u qabel ma eh, ma delegazzjoni tibda l-vjaġġ tagħha e segretarjati jistgħu jaħdmu flimkien e, biex inkun nistgħu nirċevu r-rapport tiegħek biex il-kollegi kun jistgħu jippreparaw il-żjara e, billi jaqrawa. Naturalment id-delegazzjoni tagħna se jkunu fukati fuq il-qat mal-petizjonanti, ċoe pratikament ċittadini li qegħdin ibatu minn dak li inti qed tispjega il-ħsejjes, il-trap, it-tniġis u anki dini ħaġa li rridu nħuddu bis-serjetà għax aħna l-uniku istituzzjoni illi fil fatti komunika direttament ma' ċittadini. U aħna nħarsu bil-ħerqa u dim lejn din il-ħaġa. U issa nixtieq nati il-mikrofonu lill-rappreżentant tal-Kummissjoni Jan Gardescu li huwa preżenti eh, nilqaw fil-komitat eh, il-mikrofonu fidek. Grazzi Presidenti, jina biex najt sempliciment li Dan il-kas aħna ftaħna u għada miftuħa proċedura ta' ksur u il-fatti bażiċi huma il-fatt li l-impjant ma jirrispettax l-autorizzazzjoni tagħhom hemm permess però mhux qed jiġi rispettat bisħieħ. U kif qal sur Lavija dan huwa każ diffiċli ħafna għax jitlob ħafna risorsi, ħafna flejjes illi kif qal sur Lavija l-impjant huwa kbir ħafna u u l-investimenti neċessarji ma sarux fi żmienu għal dastan f'din il-proċedura ta' ksur li hija avanzata pjuttost aħna qegħdin nimmonitorawha. Eh, dan huwa ambjent, dan huwa angolu wieħed li huwa eh, kwestjoni tal-ambjent, però mbagħad hemm il-kwestjoni tal-għajnuna statali għax skont ir-regoli tal-għajnuna statali applikabbli għal dan il-settur eh, il-produzzjoni tal-azzar mhuwiex possibbli illi l-istat Taljan iħallas għal dawn il-xogħlijiet Eh, eh, dina t-komplika situazzjoni għaliex kif semmejna eh, din il-kumpanija Eh, għaddeja minn situazzjoni diffiċli, għaddeja minn investigazzjoni ġudizzjarja, pratikament hija fallita eh, u għal daqstant l-uniku investitur possibli attualment u għal istat Taljan. Eh, minkejja dan bdew proċedura biex jisibu investituri privati, dina hija situazzjoni li qegħdin nimonitoraw mill-kollegi ta' DG Competition u bilna u koll anki aħna kellna zjara fuq is-sit f'Marzu biex naraw eh, kemm kbir problema biex naraw xista jsir u bilna aħna illi il-tnaġġis ta' passat eh, li kienet l-ikbar problema eh, li ġiet kawzat li ġi kawzat mill-impjant eh, fis-snin, fis-snin twal, għax eh, hemm dejn mhux biss lejn l-ambjent imma anke l-popolazzjoni, hemm ħafna flusi li għad iridu jitħallsu mm, attualment mill-istat eh, Taljan la darba min inidġes jieġi indikat minn ġudikatura, unbat eh, l-ispejjes jaddu għal persuna li eh, tnidġes, l-istat eh, investa 300 miljon sissa biex inaddaf tnidġis passat, dana ikopri anki l-iskart, il-trap, l-ilma ta' skart li mumiex trattat stati eh, il-Kommissjoni edha timonitorizza minn ribx qed jiġri hemmhekk u bdew dawn l-investimenti u xogħlijiet b'dawn l-investimenti bdew ġa eh, elementi ieħor importanti kien e, e, l-ikbar problema kienet il-pjan ambientali li feħ il-kondizjonijiet e, tal-autorizzazzjoni tal-impjant mhux qed jiġi rispettat mill-impjant. U dana jiddependi minn x'intenzjoni tandom fl-ilva. Irridu naraw l-investituri privati. Jekk jisibu investitur privati jistgħu bidlu l-pjanijiet ta' investiment u la darba dan jider jiġri, allora dana se jkollu anki ambjent, impatt fuq il-pjaniet ambientali. Attualment hemm kumitat ta' esperti eh, koordinati mill-autorità tal-Ministeru tal-Ambjent u ma din jiċċekjaw l-offerti li inkludu pjaniet ambientali. La darba eh, naraw min se jirbaħ dan l-appalt, eh, naraw u importanti illi eh, il-kondizjoni ambientali jiġu rispettati u anki l-attivitajiet kollha biex ikun hemm protezzjoni tal-ambjent u anki tal-saħħa tal-popolazzjoni lokali. L-iktar ħaġa importanti eh, ħaġa importanti hija li eh, il-dimensjoni tal-impjant eh, ġim naqqas mill-2012 qed jużaw nofs l-impjant illum u dan qed naqqas ħafna it-tniġis u allura it-tniġis huwa kontrollat u din hija ħaġa wkoll li l-Kummissjoni ikkonsidrati, ma naturalment jekk kieku l-impjant kellu jaħdem eh, kollu kemm hu mhux nofsu biss kien ikun hemm problemi kbar. Il-Kummissjoni għadha qed taħdem bil-qrib mal awtorità Italjani biex isibu l-aħjar soluzzjonijiet għall-ambjent u fl-istess ħin eh, għall-osservazzjoni tal-liġijiet fuq l-għajnuna statali. Grazzi ħafna tajjeb li nisimaw li l-Kummissjoni edha tamel monitoraċ tajjeb u li l-proċedura ta' ksur qed timxi mod tajjeb. Grazzi sur Lavija u nittamu li kollu bikomplement tal-ġurnata tajba. Issa naħseb li hawn rappresentazzjoni taljana. Remo Tavernali, jekkaw xaħat xi ħadd minn din id-delegazzjoni li jixtiequ jitkellmu fil qossor però għaliex xirdu nkomplu għadejn bl agenda Grazie, President. Għalija huwa pjaċir nkunaw aħna dejjem kontenti nieħdu sem fil-laqat ta' dan il-kumitat. Din hija raba darba illi aħna ġejna biex nitkellmu fuq l-ilva f'sena u naħseb li l-aħbarijiet tal-lum li tawna l-lum huma importanti ħafna jiena nixtieq nżid ħaġa waħda biss. ċoħe illi il-spiegazzjoni tal-President Lavija u tal-Kumitat tiegħu e, e, kienet importanti ħafna. Huwa veru li l-Italja huwa pajjiż interessanti naqbel miegħek, President, l-aspett interessanti hawnhekk hija illi l-proċedura ta' bejħ tal-impjant ġiet blokkata u issa tiddependi mill-approvazzjoni tal-pjanijiet ambientali tal-investituri ġodda. Fik li miħor, jekk l-investituri ma jiprezentawx pjan ambientali li jirrispetta l-liġijiet ambientali ma jkunux jistaw lanqas jiprezentaw offerta monetarja, ekonomika. Allora, għalina ħaġa importanti hija l-ambjent u mbagħad wara l-ekonomija. Aħna lesti nejnu il-żjara tal-delegazzjoni tagħkom f'Taranto kif sar anki eh, fil-każ tal-żjara tal-Kumitat tal-Ambjent u grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Thank you very much. Tajjeb ħafna kollegi tixtiequ tintervjenu. Ma jidirx illi huwa il-każ. Allura, is-Sinjura Evit tixtieq titkellem? Iva, grazzi President. Jena nitlob skuza tal-li ma konċaw, wasal Sfortunatamente eh, Sfortunatament lum eh, kelli ħafna affarijiet u, u ma stajċ nisma il-prezentazzjoni tal-President Lavija. Però nimmaġina illi li stedina biex inkomplu l-attenzjoni fuq din il-kwistjoni bħala komitat tal-petizjonijiet f'Taranto. Nirringrazzja anki l-rappresentanza taljana għal komunikazzjoni ta'kom. Ija importanti ħafna li konna din l-idea f'moħna biex nkunu nistgħu ntejbu situazzjoni hemm ħafna xogħol xisir anki l-Komitat tal-Petizzjonijiet se jagħti il-kontribuzzjoni tiegħu fuq dan is-suġġett. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naħseb illi issa preparati bizzejed biex imorru fuq din il-żjara. U Is-segretarjat ukoll kol jgħidilkom dan il-rapport qabel il-delegazzjoni tmur Taranto. Grazzi ħafna, grazzi wkoll l-rappresentazzjoni permanenti tal-li wkoll indirizzaw il-laqa tal-lum. Għalhekk issa nistgħu inkomplu fuq numru aġenda numru punt seba' ta' l agenda petizzjoni minn Judith Klein fisem eh, tal-fondazzjonijiet ta' soċjetà miftuħa bil-appoġġ ta' 12 assoċjazzjoni dwar iċ-ċentri residenzjali ta' persuni bi bżonnijiet speċjali f'ċerta stati membri ta' l-Ewropa tal-Vant u dik ċentrali petizzjoni 1459/2012 sa jkun hemm ukoll zjara fi Slovakkja fil-22-23 ta' Settembru ħerqanin għal din. Iż-żjara din il-petizzjoni hija l-bażi għall-interess tagħna għal din l-istess żjara. Il-kelma l-Sinjura Klein. Grazzi ħafna. Grazzi tal din l-istedina qabel żjara tagħkom fis Slovakkja intu qegħdin f'pożizzjoni ta' privileġġ. Il-żjara tagħkom u rapport tagħkom jista' jagħtu rigal ta' libertà libertà li tiħdit ilhom meta dawn jitpoġġew f'istituzzjonijiet. Meta tmur f'dawn l-istituzzjonijiet u tipparagunaha mal-ħajja differenti waħda iktar indipendenti fil-komunità, meta tisma' l-istejjer ta' dawn in-nies u mbagħad tkun tista' tifhem eżattament x'ikun ittieħed f'dawn l-istituzzjonijiet. X'jista' jingħata lura wara eh, l-pressjoni li ssir fuq l-istati membri u anke l-Kummissjoni skont id-drittijiet ta' dawn in-nies. Jekk ikun hemm appoġġ tajjeb għal din il-komunità il-ħajja dejjem tista' tkun iktar tajba. Trajan huwa persuna li jiex fil-Kroazja ħadem dawn ir-residenzi jekk tmur hemmhekk f'ġurnata xemxija huwa ineħħi l-flok u joqgħod fix-xemx jekk jekk tagħmel ix-xita jagħmel l-istess ħaġa għalfejn. Kajan ma jitkellimx ma jismax u lanqas jara u għajlu f-residenza minn meta kien tiffer għal xi familja tiegħu ma kienx tastamel bih u anke l-istituzzjoni għandha diffikultajiet tiegħu tagħha. Huwa jgħad iżolat kien iżolat kien ilu 30 sena meta aħna meta aħna sebniħ aħna ħriġnieh u kull darba li jista' huwa joħroġ barra u igawdi dawn l-elementi li qabel qatt ma seta' jgawdi, jrid imur jimxi. Irridu nifmu illi minn grazzi għall-appoġġ anka ċirku ta' appoġġ dawn in-nies ikunu jistaw jagħmlu ktar għażliet, x'jilbsu, x'jieklu, eċetera, eċetera. F'sitwazzjonijiet bħal dawn għanna sfidi ikbar, però dejjem aħjar fil-komunità milli f'istituzzjoni u din hija xi ħaġa Il-kura eh, f-istituzzjoni eh, ġib magħha ċerta restrizzjonijiet ħadd ma jistaqsik xi trid la fil-ħajja u laqas biex tiekol. Intqajt ma' Ilona hija kienet taħdem fl-istituzzjoni, u issa qiegħda taħdem ma' klient individwali u għalt li li din ħliet 20 sena taħdem dawn l-istituzzjonijiet, kelli naħsel 60 persuna kull-jum nibdilhom eh, il-ħarqa kull-jum u għatma jirnexxi li nerġamu lura għal dak it-tip ta' xogħol. Illum nara l-klijenti tiegħi jiżviluppaw, jagħmlu affarijiet għalihom infushom, eh, isajru, jażlu x'jilbsu imorru jżuru l-ħbib tagħhom u anka familja għandhom passatempi minn għandu arus jew arusa għandhom ħajja tagħhom huma kuntenti u issa jiena vera ġobni x-xogħol tiegħi. Restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' persuna jew li tpoġijom taħt reġim dan huwa tip ta' trattament li nata lill kriminali Kif tista' tiġġustifika li tamel dan ma' persuni innoċenti. Kif tista' tiġġustifika l flus ta' dawk li ħalsu taxxi tużaw b'dan il-mod? Kif l-Unjoni Ewropea tista' tiġġustifika din it-tip ta' mistħija? Jiena naf li jem monitoraċ fuq CRPD u naf li jem għandkom limiti oħrajn. Għalek, Jiena nixtieq li jkun hemm implementazzjoni tal-rekomendazzjonijiet tal-Ombudsman tal-2014 li jkun hemm mekkaniżmu trasparenti fejn ikun hemm investigazzjoni eh, fejn fondi tal-Unjoni Ewropea jintużaw b'mod li jmorru kontra libertajiet u d-drittijiet eh, tal-bniedem l-istati membri bl-istess mod ikunu jistgħu jinvestu flussom anka minna ma tkun taf il-kommissjoni. ħaġa li għandkom tibqgħu tiftakru minn din il-preżentazzjoni hija din jiena ili 20 sena naħdem f'dan il-qasam. U l-ebda klient illi ħareġ minn istituzzjoni ma talab biex imur lura għajnuna lek biex natu dawn il-persuni d-dinjita u l-libertà l-ura. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom u tal-istedina. Grazzi tal-prezentazzjoni tal tiegħek u Iva, din sa tagħmel bidla dini aħna jajnija, din il-preżentazzjoni qiegħda live fuq l-internet ġifieri hawn min qiegħed jisimak. Grazzi ħafna tal-passjoni tiegħek, tad-devozzjoni tiegħek, kif ukoll tal-li inti xi ħadd illi jispirana. Issa, naddi l-kelma l għandol Urmas fisem il-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi wkoll lil ġudi għal dan għal di prezentazzjoni eccellenti fil-qossor. Jiena sa nispjega ġara minn meta eh, trasqed din il-petizzjoni. Mela l-kollegi tiegħi li qegħdin hawnhekk fissem eh, DG Employment li qegħdin jirrappreżentaw ukoll pajjiżi differenti li qegħdin jisemmew din il-petizzjoni. Jiena responsabbli mill-koordinazzjoni orizzontali fostom dan il-qasam. Mela, l-ebelu qabel kollox aħna fil-Kummissjoni nafu b'din il-problema, nafu xinu d-diffikultajiet f'dawn l-istituzzjonijiet. Matul dawn l-aħħar 5-6 snin saru bidliet kbar fil argumenti kif ukoll fil-politika ta' dan il-qasam b'dan il-mod ikun nistgħu nsibu eh, soluzzjonijiet aħjar għal din id-dbatija ta' dawn il-persuni. ħafna problemi illi intqajna magħhom. Illum il-ġurnata qegħdin jiġu valutati mill-ġdid, jiġifieri li ma jerġgħux isiru. Infatti xi ħaġa li semmejt il-bieraħ jiena waqt il-laqta preparazzjoni, il-Kummissjoni u regolament tal-Kummissjoni jgħid mod ċar illi l-ebda riżorsi finanzjarji m'għandhom jitpoġġew fi soluzzjonijiet iktar. Jiġifieri laqas dawk eżistenti u laqas dawk ġodda. Ovvjament hemm ċerta eċċezzjonijiet fejn ikun hemm ġustifikazzjoni, però dawn huma eċċezzjonijiet id-dokumenti qegħdin jgħidu b'mod ċar li m'għandux ikun hemm dan it-tip ta' finanzjarjament. dawn il-persuni jittieħdu barra mill-istituzzjonijiet u jina talhom lajnuna biex ikollhom ħajja aktar indipendenti, jkollhom xogħol, eċetera, eċetera. Hemm ukoll proposti leġislativi differenti fuq il-karta tal- ġinus maquda fuq il-persuni b'dizabilità u anka ta' tfal irridu dawn huma affarijiet kollha li rridu nieħdu f'konsiderazzjoni meta niddiskutu proġetti u leġiżlazzjoni ġdida. Dawn kollha huma obbligazzjonijiet illi qegħdin fir-regolamenti tal-fondi strutturali u l-istati membri jridu jissegwu din din l-istess leġiżlazzjoni. Kekk hemm ksur ta' dan il-qafas mela aħna għandna id-dritt sħiħ illi nħidu azzjoni illi kunem illi jitwaqqaf il-pagament u anka illi kunem anka toqif permanenti. Aħna mal-kollegi u anka mal-esperti diskutu kemm il-darba illi l komissjoni m'għandix Tiħu azzjoni biss wara li jiġri xi ħaġa, wara li tiġi implementat proġett, imma li nkunu proattivi, naġixxu qabel. U fatti kien hemm anka l-bżonn li anka nħidu xi miżuri għaliex indunajna li kien hemm anka xi proċeduri li ma kinux f'armonija mal-Karta ta' Drittijiet tal-Ġnus Maquda. Hemm anke wkoll każ bħalissa fejn kien hemm sospensjoni għal talba ta' proposti biex naraw kif nistgħu eh, intejbu l-aċċess għal servizzi għall aċċess ta' komunità. Dwar id-deċiżjoni ta' l-Ombudsman, aħna rispondejna għal din it-talba, għal din id-deċiżjoni. Edna b'mod ċar illi eh, irrid ikun hemm dan il-mod trasparenti biex jitresqu eh, l-ilmenti għal-Kummissjoni u aħna rridu nagħmlu segwitu ta' dawn l-ilmenti. Hemm ukoll xi kwistjonijiet eh, dejjem bħalissa xe tiġri u xġara f'ċerta sozzjonijiet, eccetera, eccetera. Però mhux qegħdin naraw rabta ċara bejn l-abbuż ta' persuni fi sozzjonijiet u l-fondi strutturali, ġi m'hemmx rabta ċara ċaħa illi irrit nikjarifika ċerta istituzzjonijiet abbuż ta' ċerti persuni miex marbuta direttament mal-fondi strutturali Però jekk ma jkunx eh, dawn il-fondi strutturali ma tafx jekk ikun hemm abbuż jew le għalhekk iridu naħdmu biex noħorġu dawn il-persuni mill-istituzzjonijiet għax hekk żgur tevita li jkun hemm l-abbuż. L-aħħar punt tiegħi jolbot ma dan l-aspett ta' attitudni proattiva, ħna qegħdin norganizzaw diskussjonijiet u anka seminars bilaterali. Diġa saru eh, ftit minna fl-2016 biex naraw eżattament x'jistgħu jsiru b'dawn il-fondi strutturali l-Ungerija, Repubblika Ċeka, Slovakkja, eċetera, eċetera u ħajkon aktar seminars ukoll fix-xhur li ġejjin. Din hija opportunità eċċellenti biex niddiskutu d-dettalji u l-qafas tal-fondi strutturali jekk l-istati membri għandhom bżonnijiet speċifiċi u talbiet speċifiċi aħna lest li nil-qawum ħantikom eżempju ukoll aħna qegħdin naħdmu flimkien ma l-esperti ta' dan il-qassam u għinna namlu dan minn il-fejn. u dissa għanna opportunità tajba biex niddiskutu metodi u anka dettalji differenti fuq il-politika il tal-aċċess għal komunità u għalhekk irridu naraw eżattament x'inhuma l bżonnijiet ta' dawn il-persuni, ġifieri kun hemm needs assessment xi kultant l-investimenti li jsir fl-istituzzjonijiet billi nsemmu ċerta bżonnijiet u għalhekk għandna bżonn verament naraw x'numa dawn il-bżonnijiet ta' dawn il-persuni li jitpoġġew fl-istituzzjonijiet. Jew inkella impjan li dawn jispiċċaw fl-istituzzjonijiet naraw eżattament xi jridu jekk nifmu eżattament x'inhu ma bżonniet u x'jridu dawn il-persuni nista' nagħmlu investimenti aħjar. Irridu naraw kif nistgħu niżviluppaw dawn il-metodoloġiji, naħdu mal-NGOs, anka infatti hemm ukoll xi esperti li ħadmu fuq dan diġà. biex ninvestu aħjar f'dawn is-servizzi bażati fuq il-komunità. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u nista' nirrispondi mistoqsijiet tagħkom. Kollegi forsi jixtiequ jitkellmu? Nothing, then I'll give I'll give the floor back. Eżis kollegi jek memħat li xtiq jitkellem nixtieq nerġa' nistieden lilek Sinjura Klein biex titkellem. Le għandna li xi ħadd li jixtieq titkellem, Sinjura Kuneva. Grazzi ħafna. Senjora President, xtaqt insaqsik mistoqsija. Anka bħala membru tad delegazzjoni tal-missjoni fi Slovakkja ħna nixtiequ ngħidu illi ħanatu ħafna attenzjoni. Naqnoqdu ħafna attenti għal mota kif qegħdin jintefqu l-flus. Jekk qegħdin jihlaw il-flus, biex minn dawk il-flus li huma dedikati għall-għajnuna n-nies b'diżabilità, li xi ħaġa serja ħafna ġifieri ħa nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex noqogħdu attenti ħafna dak li jiġri. Grazzi. Grazzi aħna flimkien ħankunu b'din il-missjoni ġifieri ħanoqgħod attenta anke jiena. Klein. Iva, grazzi, nixtieq irressa żewġ punti. Meta inti tgħix fis-istituzzjoni anke jekk ma jkunx hemm xi tip ta' abbuż dan huwa ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem dinja ċaħda tal-libertà tal-persuna u firda mill-komunità u s-soċjetà. Ħaġa oħra li aħna rajna l-ġrad fil-passat hija li hemm xi il-periklu li hemm ċertu stati membri illi qegħdin jibnu huma istituzzjonijiet iżgħar u jużaw il-kelma deinstitutionalization iżda huma mhumiex ikunu qegħdin ineħħu dawn l-istituzzjonijiet, ikunu sempliċement qed jibnu oħrajn iżgħar, ġifir problema tibqa'. Grazzi iva aħna nafu b'din il-problema, il-bieraħ meta kellna is-sur Eh, eh, kif qal is-sur Urmu aħna kellna laqata ta' tejja wkoll anke mas-sinjura li hija Head of Unit għad-Direttura Ġenerali responsabbli għan-nies b'diżabilità fil-dan il-Kummissjoni. U aħna ħassejna li kien hemm rieda qawwija illi minn ħadd il-Kummissjoni li huma lesti illi għodu attenti ħafna għal dak li qed jiġri u ħanamlu minn kollox ħalli naraw li mhux qed ikun hemm iktar ksur ta' drittijiet tan-nies li għandhom diżabilità u illi n-nies diżabilità ħajkunu jistgħu jgawdu wkoll id-drittijiet tagħhom. Ġifieri aħna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu anke matul din iż-żjara sabiex noqogħdu attenti u grazzi għal tal-li għattu attenti u kontu dedikati ħafna għal dan is-suġġett. Iva, kelli nikkonkludi, tant isni kont siebi u moħni f'din il-missjoni li nsejt il-punti l-oħrajn li kelli x'namel u li tnejdilkom li din il-petizzjoni nħanżu għam u miftuħa mbagħad ħanna tuhom rapport lill-Kummissjoni lill-oħrajn fuq eh, dak li aħna ħajr nexxinna niskopru matul il-missjoni tagħna, il-Kummissjoni għaltenna illi jixtiequ li jkun hemm mekkaniżmu ta' kontroll li jkun kemm jista' jkun effettiv ħalli kontrollaw il-mod ta' kif qegħdin jintużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, lotja tal-ħelsin lura lil dawn iċ-ċittadini b'diżabilità li kienu mċaħda mill-libertà tagħhom. Sakemm nieħdu deċiżjoni, sakemm tintemm il-missjoni għan għanżom huwa miftuħa din il-petizzjoni. Naddu issa għal-petizzjoni 509 u l-petizzjoni 169. għanna l-petizjonisti li huma prezenti. Nixtieq li l-ewwel nistieden li Silvia Makovjak u l-Adams Persinski. Jekk jogħġobkom nistidinkom sabiex titkellmu għal massimu ta' ħames minuti. Bejnietkom ħames minuti ġifiri tridu taqsmuhom b'xi mod. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li studentuni sabiex nkun prezenti għawek. Jiena qed nirrappreżenta il-ċittadin ta' dan ir-reġun fil-Polonja. Għanna 5000 membru li qiegħed jappoġġana u ġbarna xi 25,000 firma kontra din dan il-proġett ta' kostruzzjoni il-gvern Pollak huwa magħruf għal proġetti agrikoli, għal agrikoltura avvanzata ħafna. U aħna din naraw iżda illi hemm ħafna impriżi agrikoli li hu medda. Imma xar telef qed tarru illi jista' jkun meqrut kompletament ta' minħabba dan il-proġett. Jiena Naħseb li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jkunu medda l-fabbriki tagħna, il-postijiet tax-xogħol tagħna, ma naħsibx allura li din hija xi ħaġa pożittiva. Jista' jkun hemm postijiet tax-xogħol oħra li ħajjintilfu. Minħabba din il-bina milli ħajinħolqu. U il-xogħol diġà beda fil-11 ta' Mejju 2011 u l-Ministerju kien ta' il-permess lil dawn il-kumpaniji sabiex jibdew din dan il-xol ta' konstruzzjoni. Foskovice. Din kienet deċiżjoni li ttieħdet mingħajr ma kienu konsidrati drittijiet bażiċi, jiġifieri id-dritt tal liberta u id dritt tal-proprjetà. U aħna għandi raġuni irna niprotestaw għal bosta snin kontra din id-deċiżjoni. Il-konsekwenzi ta' din id-deċiżjoni kienu li aħna ħajkonna dan il-proġett li ħajjinbena aħna protestajna din il sistema ġudizzjarju, organizzajna bosta protesti wkoll. Aħna rajna li diġà beda tħaffir anke minn qabel ma nħareġ il-permess u dan kien kontra in-nies li huma s-sidin tal-art ta' din l-art ta' u Mbagħad fis-sena 2014 ħarġu d-dokumenti iżda minħabba li kien hemm problema fil-proċedura. Issa aħna qegħdin naraw illi għandhom protezzjoni jiena naħseb illi id-drittijiet tas-sidin għandhom ikunu konsidrati wkoll ma jistax ikun li memx iktar possibilta illi aħna nikonna kontratti u kol anka ta' bini ta' djar, eccetera, u fid-djar din hija xi ħaġa li hija kundanna lina jkolli ngħid jekk aħna ma nistgħux ninvestu f'din iż-żona 10 snin jew 15 sena oħra aħna mhux ħanibqgħu nistgħu ngħixu b'mod sostenibbli, apparti minn hekk naħseb id-djettijiet bażiċi jridu jkunu rispettati. Per eżempju, dritt għal ħajja privata, l-artiklu 7 ta' din il-karta drittijiet tal bnidem aħna bħalissa tnejxu f'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' sigurtà qawwija aħna ma nafux eh, kif ħajkun il-ġejjieni tagħna minn hawn ħames snin oħra, minn hawn għaxar snin oħra fejn ħankunu fiex ħaninsabu. Jiena naħseb illi fil-fatt kif qedtulkom it-ħaffir diġà beda kontra il-rida tal-sidin tal-art u it taffir beda jsir fuq l-art tagħhom. Il-proċedura diġà bdiet għadha d-dejja iżda fis-sena 2014 ittieħdet deċiżjoni fuq dawn minjeri tal-faham u dan kien minkejja illi hemm bosta artikli ta' drittijiet li kienu qegħdin mhumiex qed ikunu rispettati. Issa nistgħu ngħaddu għal messaċċew li li aħna rridu nieħdu azzjon mill-iktar fis possibbli minħabba li dal-waqt ħajkun tard wis. Jekk ħajkun hemm 16,000 persuna jitilfu x-xogħol tagħhom u mbagħad ħankunu tard wis u l-ambjent ukoll ħajinqered kompletament ta' din iż-żona jien naħseb li tkun ħasra kbira u telfa kbira. Grazzi ħafna, Signora President, Aziz eh, Sinjuri. Jina nishtiq nintroduċi ruħi fil-qosor, jina Mr. Spensky u jina rappresentant tal-autoritajiet lokali. Jiena t-nirrapprezenta waħda mill-komunitajiet li huma affettwati minn dan il-proġett ta' kostruzzjoni tal-mina u nix nejdilkom mill-li il-nuqqas ta' sigurta hija xi ħaġa li hija taħsara kbira għal-nies ta' dan ir-raġun ma jistax ikun illi għabbażi ta' proċedura li l-qasbis hija proċedura kompleta aħna ħanibqgħu sejrinek. Jiena naħseb illi ittieħdet deċiżjoni fis-sena 2014 u aħna nixtru nipprotestaw kontra din id-deċiżjoni minħabba li din il-proċedura kollha kienet mimlija żbalji. Aħna nafu li l-aspett ġeoloġiku pereżempju laqas biss kien ikkonsidrat. Għal din raġuni il-proċedura kollha waslet għal protesta siħa minna ħat ċittadini d-raġuni għet nitolbukom sabiex tejnuna minħabba li aħna irridu u kol noqdu attenti ħafna għal ħarsien tal-liġi ambientali. Aħna nafu illi per eżempju hemm ċertu riżorsi naturali bħal ilma ta' taħt l-art u anka ċertu riżorsi oħrajn importanti li huma drittijiet Eh, l-aċċess tagħhom huwa dritt ewlieni ta' ċittadini ta' dan il-pajjiż. Aħna fil-fatt naħsbu li ma nistawx inwaqfu din il-proċedura sfortunatament isna mħabba li l-gvern ħad deċiżjoni qed isir kollox kontra rida tagħna u l-Istitut eh, Ġeoloġiku diġà ħareġ b'dokument fejn qed jingħad illi fil-fatt dan il-proġett għet ikompli sejjer minkejja illi jista' jkun hemm sara anka lil l-ġeoloġija ta' dan ir-reġun. il-komunità lokali għandha tkun ikkonsultata meta wieħed jieħu deċiżjonijiet bħal dawn, deċiżjonijiet illi jistgħu jaffettwaw il-ħajjiet taċ-ċittadini, jiena naħseb illi din hija xi ħaġa naturalment irridu noqogħdu attenti għaliha. Dan huwa periklu kbir. Grazzi ħafna lill kumitat tal-Petizzjonisti, tal-Petizzjonijiet, skużawni aħna batna fil-fatt itra l-autoritajiet nazzjonali, sfortunatament it-tweġiba kienet negattiva ħafna nittama li l-lum nistgħu niddiskutu il-problema u jiena nixtieq nistidinkom sabiex tiġu żuru r-reġun tagħna ħalli bajnejkom tkunu tistgħu taraw kif inhi s-sitwazzjoni. Jiena nitlobkom sabiex tikkonsidraw din il-protezzjoni u verament nixtieq nevita l irwiet ambjentali u storiku tagħna jintilef kompletament. Grazzi ħafna. Issa l-Tomax Abel Arberski illi qiegħed jippreżenta petizzjoni 169 jekk jogħġbok itkellem kemm jista' jkun fil-qosor, kollegi tiegħek damu jitkellmu ġifieri tolbok sabiex ma titkellimx fit-tul. Grazzi ħafna Iva jieħa nitkellem fil-qosor ħafna. Xtaqt nippreżenta l-pożizzjoni tal-assoċjazzjoni tagħna tal-entrepreneurs favur l-ekoloġija. Aħna din nikkoperaw magħhom mal-awtoritajiet ukoll ta' dan ir-reġun fuq din il-kawża. Mhux il-membri kollha tal-assoċjazzjoni tagħna setgħu jkunu hawnhekk fi Brussell sabiex ikunu preżenti iżda jiena nixtieq ngħid għal darb'oħra illi aħna kontra dan il-proġett ta' kostruzzjoni ta' mina, dan ħajkollu impatt diżastruż anka għal kumpaniji ta' dan ir-reġun mhux biss ħajkun hemm ħsara kbira fl-artijiet u fil-ġeoloġija, iżda ħajkun hemm problemi kbar ukoll fir-riżorsi u l-nin li għandhom bżonn dawn il-kumpaniji agrikoli sabiex ikomplu għaddejjem bil-ħidma tagħhom ta' kuljum u dan ħajwassal għal telfa ta' ħafna ħafna postijiet ta' xogħol jiena naħseb illi fil-fatt it-territorju kien diġà ddikjarat bħala territorju protett u kien ukoll suġġett tal ħafna investimenti jiena jkolli ngħid li dan jista' jkun ta' daqqa ta' ħarta ekonomika, preżentajna wkoll l-argumenti tagħna f'analiżi fil-kuntest tal-petizzjoni 169 tas sena 2015 nittamaw li aħna nkunu nistgħu naslu f'sitwazzjoni fejn nistgħu nsolvu l-problema u għalissa niqafawek kun għum tal tajtuni l-opportunità illi nitkellem. Grazzi ħafna lilkom ukoll tal-li fil-fatt qasamtu l-opinjonijiet tagħkom dak li intom qegħdin tħossu kif ukoll il-fatti. Issa l-għanna għanna għanna l għanna Sirjovska. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil daw kollha illi faslu din il-petizzjoni, jina xtaqt najtu koll li l-petizzjoni kienet ippreżentata fis-sena 2015 u għada miftuħa Iżda l-unika miżuri illi tieħdu fuq il-livell reġjuni kien li saret analiżi tal-ġeoloġija. Naħseb illi sissa dan qed juri li m'hemmx effetti negattivi fuq l-ambjent. Għad raġuni m'hemmx ġustifikazzjoni sabiex jittieħdu iktar miżuri. Naturalment, għandu jkun hemm ukoll test ta' sostenibilità u l-effett fuq l-ambjent, l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. il-proċedura edha tirrikjeti li kunem il-pubblikazzjoni tal-rapport illi jindika l-impatt fuq l-ambjent. U ovvjament mbagħad dan ħajkun rapport li ħajkun analizzat mir rappresentanti tal-awtoritajiet responsabbli ħarsin ħarsien tal-ambjent minħabba illi aħna nafu li dawn huma elementi li jridu jkunu konsidrati u aħna hekk ħanamlu qabel ma nieħdu d-deċiżjoni aħħarija. Nixtieq inserħilkom raskom li l-awtoritajiet lokali wkoll ħajn l-opportunità li jsemmew leħinhom u aħna nikkonsidraw l-opinjoni tagħhom u jiena Naħseb illi permezz ta' dawk illi għandhom l-opportunità u s-seta li jieħdu deċiżjoni aħna ħanarħallu lok sabiex kulħadd jkun jista' jisemma leħnu. Dak l-għandu xieqsam l-evalwazzjoni tal-impatt aħna għandna ċertu proċeduri fuq il-livell nazzjonali. Il-gvern Pollak jixtieq jaħdem il-qrib ma' NGOs u dawn l-NGOs ħa jkunu permessi li jipparteċipaw b'mod attiv f'dawn il-kumpaniji sa dwar il-kumpaniji dwar l-imprizi agrikoli sitwazzjoni għadha mhijiex ċara d-dettalji aħna ma nafuhomx ma nafux eżattament x'tip ta' effett ħajkollu il-kostruzzjoni ta' din il-mina fuq l-ambjent, ma nafux x'tip ta' sara tista' ssir, ma raġuni kolli ngħid il-fatti għadhom mhumiex ċari. Grazzi ħafna sal-kollegi u l-kollegi illi jixtuq jitkellmu li semaw b'attenzjoni kbira. Signora Pitera. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, ħna għawek għeddin nitkellmu dwar reġun fejn hemm ħafna imprizi agrikoli fejn imprizi agrikoli huma avvanzati ħafna ilhom għandhom tradizzjoni twila ħafna ta' attività dawn l-imprizi agrikoli hemmhekk anka l-industrija tal-produzzjoni tal-ikel hija rappreżentata tajjeb ħafna f'dan ir-reġjun u naħseb illi fil-fatt anke hemm ċajt fil-Polonja dwar in-nies li jgħixu f'dan ir-reġjun illi fil-fatt dawn huma nies deskritti bħala eh, imprenditori saħħithom ħafna fil-qasam agrikoli. Iżda aħna nafu li f'daqqa waħda għam dan il-proġett u jista' jkun hemm problemi kbar għalihom. Il-petizzjonisti qegħdin fil-fatt juru biċ-ċar x'tib ta' effetti jistgħu jkunu jistgħu jkunu riflessi fuq dawn l-imprenditori u fuq l-ambjent ta' dan ir-reġjun. Għad raġuni jiena nixtieq nitlob l gvern Pollak sabiex jatina daqsxejn iktar informazzjoni. Minħabba li kien hemm problemi, diġà fil-proċedura kien hemm problemi fil-rapporti, noqqas ta' dokumenti u aħna smajna bosta fatti anka u d-dettali minna ħata l-petizzjoni s-ġifiri aħna naħseb li issa jimmisna insaqsu l-gvern pollak naraw fiex wasal dan ix-xogħol fiex waslet il-proċedura ta' analiżi ta' dawn id-dokumenti u naraw jekk ir-regoli kienu xur rispettati ġviri naħseb petizzjoni trid tinżamm miftuħa. <coughs> Margaret. Grazzi ħafna tal-li Edin għawek, eżis petizjonisti jina. Fil-fat, naħseb li aħna kena diġa l-okkazjoni illi nżuru daw l-postijiet fil-Polonja illi aħna nixinna nsalvaw, rajna kemm nis kienu kontenti u għalija di il-ħagġa li tissir f'dan ir-reġuni hija xi ħaġa li ħana nistawx naċċettaw aħna rridu nevitaw illi issa nispiċċa f'sitwazzjoni fej l-affarijiet. Naslu sabiex nirprovaw nirranġawhom tar twis. Jekk il-Kummissjoni da mhix ċerta jekk kienx hemm ksur tar-regoli ta' natura l fejn, pereżempju, din xi ħaġa li rridu nistabilix l qabel kollox l-evalwazzjoni tal-impatt laqas biss kien ikkunsidrat. U jiena kontet nisma ftit il-reprezentant tal kummissjoni u ma nafx jekk nistax nafdom minħabba li jisom edin jitkelmu fissem il-gvern Pollak u mux fissem il-kommissjoni aħna ħanamlu ek, għan għan se jiġri, eccetera, eccetera, il-kommissjoni supposta daw għek fl-Unjoni Ewropea sabiex tkun il-gwardjan ta' trattati u janfka jekk m'għandix il-kompetenza li tibda proċedura ta' ksur tal-liġijiet għabbażi tal-karta drittijiet tal-bniedem jekk din mhix kompetenza tal-liġi Ewropea, jiena naħseb illi illi ċara illi aħna għandna l-kompetenza fuq livell Ewropew li rridu niskuraw illi dawn il trittijiet dejjem ikunu rispettati. U allura jiena nixtieq li ngħid li nappoġġa biżejħ lil dawn in-nies li jiġu hawnhekk minħabba li huma qegħdin jiġġieldu favur ġejjin sostenibbli fil-Polonja. Per eżempju, il-proġetti li saru fl-Irvant tal-Ġermanja, dawn kienu proġetti li erdu l-ambjent ta' dan il-reġjun u eċċetra ġifieri qed naħu gost li intom qegħdin hawnhekk sabiex tiddefendu l-ambjent sabiħ tal-pajis tagħkom u tiddefendu wkoll ċittadini u mhux eh, ma tħallux dawn it-tip ta' proġetti li sew kollom effetti diżastrużi li naħseb li l-petizzjoni għanna tinżam miftuħa. Um, Grazie. Grazzi, nishtiq nitlob skuza l-onet tal-li ħafna drabi il-komitati oħra jkunu għaddejjin fl-istess ħin. Naqbel ma' Julia, din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Hemm bżonn nitkellmu mal-Ministru tal-Ambjent fil-Polonja u nitolbuhom spjegazzjonijiet. Fil-Polonja sfortunatament in-nies jgħidu illi eh, ħafna drabi nkunu għarfin wara l-fatti, le, rridu nkunu għarfin qabel l-fatti. E, e, rridu naraw xinu ma l-konsekwenzi ta' din il-minjera. Mux għax e, il-fatt li għanda 25 ettaru, imma l-fatt tal-impatt fuq il-reġun ta' xie 1800 km. Il-water table nizla u sa' dan se jkollu impatt negativ fuq din iż-żona agrikola fertili. Jiena ma rix nitkellem għal ħafna żmien hawnhekk, imma verament jiena nixtieq napoġġa l-petizzjoni. Għandi l-impressjoni illi il-Kummissjoni hawnhekk għadha prova tevita l-kwistjoni. Anki jekk eh, ma tistax nagħmel ħafna legalment eh, maħna kollha ċittadini Ewropej u aħna fil-Parlament rappresentawhom iċ-ċittadini u għandna dmir illi defendu l-interessi tal-popolazzjoni. U hemm bżonn anki e, naġiċu ta' intermedjarji bejn il-gvern polak u ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, il-Sinjura Zdanoka. fil-fat l farit li xtaqt najtin diġa semmew, ma xtaqt eh, nfakrek ukoll il petizjoni mill-frontiera, minn il-frontiera bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja, eżaminajnija f'Ġunju, u dan u eżempju fuq kemm huwa diffiċli li wieħed jirkupra il-ħsara li ssir mill-minjieri eh, miftuħin. U hawnhekk ma nistgħux, u jiena napoġġa proposta ta' Sinjura Pitera li nikdbu ittraħna konna fl-imkien fil-żjara fact-finding fuq ix-xmajjar u il-fat li ma kienx hemm ilma fi Spanja u hawnhekk il-konsegwenzi se jkunu simili, se jkun diżastru fil-vant tal-Europa, mhux qed nitkellem fuq l-Ispanja, din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Grazzi. Isur Grids, kif tipron? gġib, tipronċa, gġib. Għax litri eh, zeta u L naqlaw fl-imkien gżib. Sabiħ ismek, eh, l ewel <laughs> isem tiegħi u Anġlu aħjar isbaħ minn dak. Grazie President. Jena niġi fil-zona fil-Polonia u għalek il-situazzjoni nafa. Il-territorju e e, se jkun affettuat b'dan il-minier. Dan il raġun għandu tradizjoni twila U ħaġa importanti għawnek hija li fil reġun ilu xie mit sena illi aħna nafu illi hemm riserva kbira ta' linjiti hemmhekk u ħadd ma beda jesplora din ir-riserva fil-reġun. U għal din raġuni jina eh, xokkat b'din il-deċizjoni illi edin irdu l-aħjar artijiet agrikoli. Li reġun kollu se eret f'dan il-każ. Mbagħad nixtieq ngħid ukoll li hemm konsens kbir mhux biss fost il-popolazzjoni ma anke fost il-gruppi lokali. <coughs> Forsi ma diffiċli naraw illi hawnhekk peress li għandna ir rappreżentanti ta' wieħed mid-dipartimenti illi l-autoritajiet kollha lokali u reġjonali huma kontra dan il-proġett. Il-gruppi reġjonali infatti adottaw, adottaw Il-Parlament reġjonali u koll adotta riżoluzzjoni biex jirrifjutaw il-protezzjoni ta' dawn ir-riservi u anki Eh, il-possibilità li timbena miniera. U dan u argument ukoll li smajna fuq illum. l L-SMIs lokali u anki il-negozji kbar u eh, għandhom misedi taħħom tagħhom f'din ir-reġun u mhux se nsemmihom wieħed wieħed dawn il-kumpaniji biex ma biex ma nagħmilx pubbliċità lilhom. Però huma ħadu d-deċiżjonijiet biex ma investux fil reġuni Jew biex jirtiraw l-investimenti li kellhom programmaw u dawn huma investimenti li kienu se jkunu efficienti ħafna ekonomikament. U se jkollna insegwu il-pożizzjoni preżentat lill-Parlament, jiena mhix membru tal-Kumitat imma naqbel ma dak li għalet il-Sinjora Pitera u Sur Valesa illi għanna nżammuha miftuħa u għanna nikdbu l-gvern biex jirrispondi l-argumenti kollha li ġew prezentati miż assoċjazzjonijiet. Ħadna nota fil-fatt li il-gvern mhuwiex eh, rappreżentat bil-partit tal-gvern mhuwiex rappreżentant hawnhekk minn kollegi. U issa nisma' minant il-petizzjonanti naraw min f'żewġ minuti jatina taqsira tal-pożizzjoni tagħkom id-deċidu eh, minn se jitkellem bejnietkom. Jena ma nafx hekk għandix dritt nitkellem fisem kulħadd, jiena nixtieq ngħid li ma naqbilx mal-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea qed li xejn ma tbiddel mhux vera dan hemm dokumenti illi ġew adottati minkejja l-protesti tagħna l-lum billi nadottaw dan il-dokument insibu ruħna fis situazzjoni illi dawn il-dokumenti se jkollhom jiġu meħuda konsiderazzjoni meta jiġu prezentati l-pjanijiet lokali għall autoritajiet lokali. Illum mhuwiex possibbli eh, il-bini fuq dawn l-artijiet. 120 km kwadrat ma jistax jimbena xejn fuq din iż-żona għal dastanti diżastru jibda illum u l-ambjent huwa l-aspett iktar importanti. Mhuwiex l-uniku wieħed illum għandu jkollna eh, eh, għandna nikkonsideraw il-konsegwenzi kollha negativi ta' situazzjoni. Grazzi ħafna, niprova sa' nagħmel taqsira. Aħna se nżommu l-petizzjoni miftuħa peress li hija kwestjoni li għadha dejja u ma nafux kif se timxi. Se nibatu l-ittra l-gvern Polak u se najdu b'mod speċjali li l misteru tal-Ambjent għandu jerġa' jatina risposta xirqa u jatina informazzjoni jekk kien xem jew le evalwazzjoni tal-impatt u x'inhuma l-konklużjonijiet. U jekk kienu kien xem konklużjonijiet u għaliex għek ma kienx hemm għaliex u aħna nesprimu il-biża tagħna, it-ħassib tagħna, li se jkun hemm sfruttament kbir f'din iż-żona agrikola fejn is-settur agrikolu qawwi ħafna u ħafna eh, impigi se jiġu distrotti u najdu li bħala programm huwa eh, programm daqsxejn waħda għami minn naħda gvern u aħna se najdu illi aħna nistennew li nirċevu eh, risposta xira minn gvern Tajjeb dan, Iva, grazzi. U grazzi tal-li ġejtu sa Brussel li kelkom dan vjaċ, nittama li kolkom <laughs> li kolkom zjara sabiħa eh, fil Brussel. U kullu daċċej ċikolata, fuq ċikolata iktar bravi fi Brussel mill fil-Polonia u zommajnejkom miftuħa fuq din il-kwistjoni. Issa se ngħaddi għal punt li jmiss numru 15 fuq l-agenda il-petizjoni 1160 tal-2009, petizjoni 1246 tal-2010 u 1501 tal-2010. fuq il-ksur tal-leġislazzjoni ambientali Ewropea bil-kostruzzjoni ta' wind farm fil zona konfinanti. U nixtieq nibda billi ngħid li petizjonant mu mhuwiex hawn nittama li qed isegwu id-diskussjoni tana mill-bot u nixtieq nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni. Stibor Kochman. Lodwa tajba, grazie President. Jena ħaniprova niprezenta l-informazzjoni bażika fuq il-proġett u dak li għamlet il-Kummissjoni sissa. Dan huwa proġett illi illi huwa uh, eh, rip il-frontiera ġermaniża. 18 il-turbina uh, ta' ta' 5 megawatt. Eh, il-proġett eh, u uh, sottomess għal leġislazzjoni Ewropea sieħa. Il-proġett għal dastant huwa soġġett għal liġi e IIIA fuq il-konvenzjoni ESPO għax għandu għax huwa proġett li għandu impatt transkonfinali u anki fuq l-artikolu 6-3 tal-direttiva Habitat. Il-proġett eh, imbeda l-approvazzjoni bdiet fl-2009. Umbat għada maġiċi kompletata l-approvazzjoni, però nistennew illi se tintem din is-sena. Il-evaluazzjoni tal-impatt ambientali kienet fit-19 ta' april 2013 u skont il-leġislazzjoni ċeka u l-konklużjoni kienet illi il-proġett se jkollu effett minuri fuq l-ambjent. L-autoritajiet ġermaniżi ġew notifikati fuq il-proġett fl-Lulju tal-2010 u u ċittadini ġermaniżi kellhom l-opportunità jieħdu sem fil-konsultazzjoni pubblika li ġiet organizzata fis-6 ta' frar fl-2013 fil-Repubblika Ċeka. Minn xi sebgħin partiċipanti fil-konsultazzjoni, 15 kienu Ġermaniżi mill ġermania Minkejja l-evalwazzjonijiet diġa kienu lesti fl-2013, il-proġett għadu għaddej mill-proċess biex jaslu għall-approvazzjoni u attualment eh, hemm proċess li mhuwiex bbażat fuq l-Unjoni Ewropea eh, deroga minnaħa tal-liġi tal-protezzjoni tal-ambjent ċeka li ħadd intem din is-sena u l-Kommissjoni eh, eh, eh, verifikat il-konformità ma' leġislazzjoni u tkelmet u informat il-komitat ġaħames darbit fuq l-iżvilupp tal-proġett, pero manna lebda manna lebda sinjal li dan il-proġett se jiġi autorizzat u dan se jkun kontra il-leġislazzjoni Ewropea. Niftaħ id-dibattitu. Margaret. ħaġa waħda ġenerali, illi ħaġa tajba għal kulħadd. Meta nqabluha per eżempju ma' każ preċedenti. Anki turbina tar-riħ kbira ħafna. Anki jekk jiddeċidu li ma jridux iktar jistgħu jneħħuha u natura tibqa' kif kienet. Summer House tista' tagħmel ħafna iktar ħsara fil zona minn turbina U din irridu niftakruha għax għax ma nistax naqablu ma' impjant, ecc. E, anki dawk il-gbar ħafna, il-turbini gbar ħafna. E, jena studijajtum fil-Danimarka. U ma e, il-gbar jimxu bil-mod u jiddisturbaw inqas u ma jadux, ma jadux fastidju li la safar laqas. Jena li tama li l-impatt ambientali sir so. Naturalment, u importanti fejn jamlu. Naturalment, jemx jamlu fuq il-rotta tal-asafar migranti, ħafna drabi propju għammek jamlu fil-Bulgarija, per eżempju, memx għalfejn jihdu laħjar post għal riħ, jistaw jihdu għanki t-tini u t-tilet post li huwa għadu tajjeb xorta. Allora, rridu najdu l komissjon li din tiġi presa f'konsiderazzjoni, ċafna drabi e, e, din tiġi traskurata, anki meta sir l-impatt ambientali, u għet jista' jissib anki mod għax iktar eleganti biex jibni il turbina eh, Tridu tiżguraw li l-impatt ambientali se jkun minimu. Ejwa, ġermanizi ġew involuti fl-evaluazzjoni, però però memx għalfejt inkwetaw fuq dawn proġett għax ma jiddumux għal dejjem. U għet jistaj neħjom ek ma jridom xiktar. Is-Sur Becker. Um, danke, Frau Vorsitzende. Uh, Grazie ħafna, Sinjora President, eżis kollegi. Aziza, rappresentanti tal-Komissjoni, jina nishtiq. Aziz, rappresentanti tal-Komissjoni, jina xtaqt illi b'nofs ċajta nejt illi la mux għatunħos la għal-Komissjoni jiddispeċini u l-qasmana minħabba li naħseb li responsabilta tagħna li aħna nsegwu dak li qed jiġri ma jiġifri ma jiddispiċini xejn għal ħadd li aħna il-ħames darba qed niddiskutu dan jien naħseb li dan huwa rapport li rridu naslu għal konsegwenzi ċari, rridu nżomu l-protezzjoni miftuħa u nittamaw li e, nistenaw li konna diskussjoni oħra darba li bis il-taqaw niltaqgħu. Peter? Peter. Ti ma tlabċ eh, titkellem? Le? Eleonora. Grazzi, President. Jena, nitkellem għalix nishtiq najt li il-bżon li wieħed jagħmel b'mod ċar il-transizjoni bejn l-enerġija E tiġġeddet għandha tibqa' priorità għal futur tal-enerġija Ewropea. Però dana m'għandniex naturalment imbagħad noffendu l ġijiet tal-protezzjoni tal-ambjent u direttivi habitatu tal-asafar. Kif għalet il-kollega Auken, eh, hemm nżommu l petizjoni miftuħa biex bekk nizguraw li anki dawn il-preskrizzjonijiet jiġu applikati moċera minar lebda deroga ta' l-applikazzjonijiet u anki minnaħa l-oħra jekk hemm proċeduri bħalissa dejjin hija raġuni ulterjuri biex eh, il-petizzjoni il ħalhom miftuħa biex ikunu nistgħu nagħmlu anki verifiki minnaħat tal-Parlament Ewropew. Sa fej, nifem jienu, eh, ħares li kommissjoni ħana ma nafux kem se jdum dej dan il-proġett pilota u jekk eh, nistawx uħ miftuħa din il-petizjoni sa kem tinala jinala il-proġett pilota u jiġi evaluat, Mbagħad il-konsegwenzi naħdom eh, f'dak il-moment. Tistaw tiċċaraw kemm għandkom intenzjoni iżomu miftuħ il-proġett pilota? Nistan nispiega il-ksur tista' seħ meta l-proġett ikun autorizzat. Sa kem il-proġett jiġi autorizzat, aħna nistgħu nsegwu l-proġett biss mill-pilota, bil-pilota. Il-proċess tal-autorizzazzjoni qed nistennew li jsir din is-sena u din is-sena allura il-Komissjoni tista' eh, tista' tiddeċidi jekk il-pilota u xsejna jew eh, il- il-proċedura eh, taksur eh, tiġi applikata. Ma sissa aħna għanna u dimna il-fat li eh, li mem nebda proċedura ta' taksur. Mela jow nżomu l-pirota miftuħi u nkera se jkun hemm proċedura taksur. U nistennew u mem nebda motiħor kif nistgħu nimxu qudiem fuq din il-problema. Naddu għal punt li mis, numru 16 fuq l-agenda. Petizjoni 1555 tal-2012. Il-petizjonant mhuwiex preżenti <clears throat> u allura nisimgħu direttament minn il-Kummissjoni. Grazzi, President. Se nipprova nisħa fuq id-differenza bejn dan il-proġett u proġett li għadna kif għadna analizzajna. Dan il-proġett huwa anki proġett illi huwa mibni diġa fuq it-tarf e- ta' Repubblika Ċeka, it-tarf e-, e-, fuq il-punent, imis mal-Ġermania. Il-proġett huwa iżar huma ħames turbini ta' żewġ megawatt kull wieħed. U l-proġett ma għaddix minn proċedura ta' evalwazzjoni tal-ambjent u evalwazzjoni ta' natura 2000 għaliex l-evalwazzjoni Eh, twaqfet fil-fazi ta' screening. U ġi deċis f'dan din il-fazi illi l-proġett mhux se jkollu eh, impatt transkonfinali. U allora ġi deċis imbagħad illi eh, il-proġett mhux se jkollu effett laqqas fuq natura 2000. Allora l-autorizzazzjoni ġiet konkluża fl-2013 u allora l-proġett diġa ġi implement implementat. Il-Kommissjoni e verifikat il-petizzjoni. Il-petizzjonant jilmenta fuq il-livelli ta' sejjes u problemi ta' sejjes fid-dokumentazzjoni disponibbli fuq il-websites ċeki fuq l-informazzjoni fuq il-proġett hemm studju ta' sejjes illi dokumenta illi l-standards ġermaniżi ta' ta' ħsejjes ma ġewx miksura u laqqas dawk ċeki u il-kwestjoni l-oħra kienet l-effett fuq il-turizmu u l-effetti fuq il-turizmu mu mumiex soġġetti għall evaluazzjoni ambientali. Minnaħa tal-Kummissjoni, peress li memx evidenza ċara illi la leġislazzjoni ambientali u laqas natura 2000 ġit miksura, il-proġett ġi autorizzat moċira. Grazie. Peter. Jiena xtaqt nagħmel komment ġenerali un mbagħad nitkellem fuq il-punt iktar speċifiku l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill-kollega li tkellmu fuq il-proġett iżda nixtieq ngħid li aħna hemm bżonn naħdmu fuq il-livell ġenerali li f'dak l-għandu xi jaqsam proġetti li huma f'veċin ħafna tal-fronti li dejjem qed naraw li jkun hemm nuqqas ta' komunikazzjoni tajba f'dan dan il-proġett u tħejja tagħhom jien qed nara li kulħadd qed jipprova jagħmel dak li suppost iżda mbagħad aħna edin naraw illi il-dokumenti xorta waħda mumiex qed ikunu disponibbli minn qabel. U naħseb li kien hemm problema kbira ta' komunikazzjoni u għal din raġuni l-appoġġ u t-trasparenza l-approċċ ta' trasparenza aħna rridu nkomplu niddefenduh u nippruvaw ninsistu fuq kol jiena nittama li l-autoritajiet statali jkunu jistgħu janalizzaw sew dan il-proġett. Jiena naħseb li dan il-każ huwa pjuttost interessanti minħabba illi aħna qegħdin nitkellmu fuq it-test tal-screening illi rriżulta li mhux ħajwassal għall-ebda effett ħażin fuq eh, l-imsiba u jekk u hekk dan m'għandux ikun hemm l-ebda informazzjoni jkolli li hemm daqsxejn ta' nuqqas hawnhekk minħabba li jiena irrit nara l-ewwel qabel kollox jekk besibni nibni xi ħaġa jekk dan u x'ħajkun ta' problema għal ġar tiegħi. Jekk mhux ħajaffettwa naħsibx li hemm għalfejn infurma. U għal din raġuni jiena nista nitlobkom għal darboħra aħna kellna diskussjoni anke mal-Kumitat Ambjentali għalija hemm noqqas kbir fit-test dwar l-obbligu tal-informazzjoni, l-obbligu tal-informazzjoni dejjem irid ikun hemm. Jiena naħseb illi aħna diġà rajna li kien hemm l-ewwel fenomenu fejn kien hemm sentenza żgħira li tgħid illi għandu jkun hemm informazzjoni li tingħata. Iżda jekk imbagħad minnaħa tar-Repubblika Ċeka jgħidu li huma xtaqgħu pereżempju li nintbata titra, iżda minnaħa tal-Ġermanja aħna ma konniex nafu b'din il-ħaġa minn qabel. Jiena naħseb li dawn huma affarijiet importanti iżda rridu naraw jekk hemmx referenti anke jekk nistgħux nikdbu ittra lil l-autoritajiet tal-Repubblika Ċeka u naraw jekk din l-itran kitbitx jew le. Naħseb li li bekk jista' jkun iktar informazzjoni biex jiena nitkellem anke fuq livell nazzjonali. U fil-fatt il-Kummissjoni diġà qalet li sar screening u f'dan l-screening kien deċiż li eh, l-Ġermanja m'għandix eh, tibża mill-fatt li għamlet xi żball. Jiena, jkolli ngħid li ma tantx għandi daqshekk x'naqsam, minħabba li jiena sempliċement membru parlamentarju tal-Parlament Ewropew. Ma nafx hekk il-Kummissjoni għandix eh, idea ċara, naħseb li jekk aħna jkun iktar informazzjoni anke dwar komunikazzjoni minnaħa tal-awtoritajiet ċeki, forsi jista' jkun iktar idea ta' trasparenza u nkun iktar trasparenti viżavi ċittadini aħna nixtiequ nkunu nafu min kien informat minnaħa tal-Ġermanja U kif aħna nistgħu inqisu dan kollu apparti minn hekk jiena nixtieq li ngħin lis-segretarjat iżda naħseb li rridu nkunu iktar effokati. U naturalment aħna rajna illi sar screening f'suppost u Jiena naħseb illi ma affarijiet oħra ma nasib xie huma daqshekk prattiċi u naħseb illi għalija kieku jkun importanti illi f'dak għandu x'jaqsam proġetti li jistgħu jkunu qrib tal-frontiera ta' pajjiż ieħor hemm bżonn li l-pajjiż ieħor ikun informat mill-inqas tal-inqas irid ikun informat. Jiena naħseb illi nkella ħankunu qegħdin noqogħdu nduru mal lewza jina naħseb l-ewwel rridu noqogħdu attenti u naraw jekk għandix bżonn niddefinix l-oqra kollox fuq dak li huwa proġett finali jekk ħanqogħdu qodu hekk. Jiena naħseb naturalment aħna jekk tkun hemm proġett kbir, naturalment irridu ninkludu l-ġirin iżda naturalment naħseb illi anka jek ikun viċin il-pajis ġar aħna u koll li nishtiqu li kunem hemm komunikazzjoni. Però jena naħseb li mill-inqas kif qed il-komand il-pajis liħor kellu jkun informat. Ma konniex nkunu fi situazzjoni li qegħdin bħalissa fiha. Nirringrazzja l kummissjoni nixtieqhom milli wkoll janalizzaw dan kollu fid-dettall jekk ikun hemm xi ħadd li huwa jekk kienik informat minn ħaġa Maniża nixtieq illi tgħidilna wkoll min kien informat għalli bekk aħna nistgħu nkunu nafu sew u f'kull Situazzjoni naħseb li hija xi ħaġa normali li tinforma l-ġar b'xi bħal din. Allura naħseb li din hija xi ħaġa Grazzi, nixtieq il nżid xi ħaġa żgħira ma dak li għadu kemm qal kollega Naħseb li l-obbligu m'għandux ikun biss l-obbligu tal-informazzjoni minħabba li tar-Repubblika Ċeka din jgħidu li huma informawhom lill-Ġermaniżi iżda naħseb li l-obbligu għandu jkun dwar informazzjoni ikkonfermata li tintbat inkella dejjem tista' tintuża l-iskuża ara aħna eh, informajnjom iżda ma nafu ma nix provi taħħa ġifiri tukonna maġur tukollu provi. Grazzi, infakarkom illi din hija petizzjoni illi l għaddejja illa miftuħa erba snin kien hemm ukoll risposta mill-Kummissjoni fil 2013 kien hemm ukoll opinjoni mill-Kumitat Envi. Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda ksur ta' leġislazzjoni Ewropea fuq dan kollu apparti minn hekk ukoll il-Parlament Ewropew is-servizzi legali tal-istess Parlament kienu konsultati mill-Kumitat Envi fuq dan il-punt ikkonkludew illi il-bidla il bidla għal direttiva tal-valutazzjoni ta' l-impatt ma jkollhomx bżonn opinjonijiet differenti għal dawk tal-awtoritajiet ċeki tal-2010. Il-Kummissjoni għal darb'oħra qalet illi m'hemmx impatt transkonfinali mod formali, però jista' jkun hemm xi individwi li jħossu li jkunu affettwati. Jiena kont eh, noqgħod fejn noqot fejn torri kien hemm orloġġ dak kien idoq xi 150 darba u kien idejjaqni ma mbagħad drajtu. Dik hija l-ħajja, forsi. fl-erba snin, dawn l-erba snin mhux ma tinħaddaqsek bħala problema. Jiena rrid nifhem din il-problema naħseb però li rridu nalqwa din il-petizzjoni xi waħda eh, antika inna niġbru ħafna informazzjoni u nixtieq nara kif nistgħu x'nagħmluh dan. Jiena dejjem ikun favur li kieku nalqu l-petizzjoni f'waqta, iżda l-ewwel net li l-petizzjonista aħna rridu nruħ jekk hemm xi mezz legali jew rimedju legali li jista' jirrikorri għalih. Naturalment dan irid ikun ibbażat fuq ċertu dokumenti jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li qegħdin fidejn l-avukat tar-Repubblika Ċeka iżda mhux qed jiżvelhom. Jiena naħseb li t trasparenza għandha timxi u tkun rispettata minn żewġ naħat. Jiena naħseb li għaw daqsxejn ta' problemi hawnhekk mill-perspettiva leġislattiva għal din raġuni jiena naħseb illi naħseb illi l autorita ta' repubblika Ċeka ħadmu musew iżda naħseb illi nista' nitlob għal darboħra il envi illi aħna nafu illi għedin nitkellmu fuq affarijiet illi mhumiex qegħdin fiż-żona protetta ambjentali u naħseb illi iżda hemm ċertu affarijiet illi għandhom jinbidlu, ġifieri dan l-obbligu ta' informazzjoni jiena naħseb illi hemm bżonn illi ntejbu l-affarijiet, ġifieri ma naħsebx nistgħu ngħidu lil Eh, petizzjoniz li għandu jirrekorri għal rimedju legali maħabba li mandux aċċess għal dokumenti anka jien mandix aċċess għal dawn il-dokumenti u apparti minn hekk irridu ntejbu l-liġi u l-implementazzjoni tagħha ġifieri jina naħseb illi nista' nwedkom illi meta mbagħad jgħaddi kollox Forsi nistaw nalqu din il-petizzjoni, però naħseb li għaddu kmini sabiex nal din il-petizzjoni. Forsi jatfadax bżon ta' iktar negozjati anke f'ħdan il-kumitati, però jien naħseb li qed fadal żewġ affarijiet li rridu nagħmlu hekk. Jien naħseb li qegħdin hawnhekk aħna sabiex inservu l-ċittadini, jekk ma nistgħux nagħtu informazzjoni ċittadini għax qegħdin hawn. Tajjeb, Peter, ħanfakrek illi din hija petizzjoni li miftuħa erba' snin u inti normalment eh, tippreferi li tal petizzjonijiet meta nkunu provajna nagħmlu kollox L-unika ħaġa li nista' nagħmel biex nagħmlek daqsxejn iktar kuntent hija li nwedek illi nagħlquha din il-petizzjoni wara li nibatu ittra sabiħa u mżejna lil lill-petizzjonant u anka nsemmu l-aspetti legali u naddu anka l-informazzjoni kollha li nistgħu niġbru. niffirmaha jiena Nistgħu nagħmlu dan tajjeb. Ma naħsebx li huwa loġiku li nsegwu alternattiva oħra. Ħajkollok tibgħat titraw koll l-envi. Nibata l-envi u kol mela. B'din l-indikazzjoni jem nuqqas fil-leġizlazzjoni sewa. Information to the petitioner. Jiena sanaddi din informazzjoni kollha l-petizzjonant u anka il-Kumitat Envi. Ejja namlu hekk. Niklu ikla tajba u mbagħad nintaqgħu fit-tliet wara nofsinhar. Grazzi.